fil-liġijiet nazzjonali jmorru l in mill-bżonnijiet minimi. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi komissarju. Jena eh, jiena irċevejt proposta ta' rizoluzzjoni eh, wara diskussjoni, il-diskussjoni e samma loqa u l-votazzjoni fuq din ir-riżoluzzjoni se tkun għadha fil-offsenar. Skont l-agenda, essa għanna mistoqsija orali l-Kommissjoni fuq eh, resistenza għal medicini antibiotici. Nati il-mikrofonu l-autur, il-Sur De Castro għal 5 minuti. Mikrofonu għal kellim. President, Komissarju, kollegi. Din hija okkażjoni importanti ħafna għallum biex inkunu nistgħu naffaċċaw b'impenn u b'responsabilità Il-problema dejjem tikber tal-antibiotiċi tal-annimali. Huwa importanti għas settur tal-bidja u anki għas sistema tal-annimali, tal tal-trubbija tal-annimali fl-Europa. Għal-annimali hemm bejwetu iħor nofs l-antibiotiċi li jintużaw Eh, normalment. Dan huwa strument utli biex eh, l-annimali tagħhom ikunu f'saħħithom u produttivi u nigarantixxu l-benestri tagħhom. Aħna mhux qed nitkellmu hawnhekk kontra l-użu tal-antibiotiċi fil-trobbija eh, tal-annimali, però nixtiequ li jkun hemm risposta konkreta għal biex ikun hemm użu iktar effiċenti u effettiv tal-antibiotiċi biex inkunu nistgħu naqsu reżistenza ta' dan l-annimali. Dan il-Parlament fil-5 ta' Mejju tal-2010 kienem eh, deċizjoni u tkelmet fuq il-rabta li jem bejn il-benestri tal-annimali il-saħħa tagħhom u s-saħħa pubblika. Għal daqstant l stati membri jridu jaffaċċaw b'mod responsabbli il-problema ta' reżistenza tal-antibiotiċi tal-annimali. U b'mod partikolari stedinna l-Kummissjoni biex tanalizza da data fuq l-użu tal-prodotti kollha għall annimali u daw jinkludu anki l-antibiotiċi biex inkun nistaw nigarantixxu użu eh, raġonevoli ta' dawn il-antibiotiċi. Wara sena il-Kumitat tal-Agrikoltura li jina President tagħha qed nerġgħu nitolbu l-Kummissjoni biex ikun jistaw jużaw l-odda kollha biex ineħħu dan il-problema li jista' jkollu konsekwenzi anki fuq il-saħħa tal-bniedem. Dak li għandna bżonn President u Kummissarju huwa impenn konkret minn tal-Kummissjoni illi mid-dejta miġbura jkun jista' jwassal għal riżultati biex ikun jista' jagħmel inċentif għal riċerka u monitoraġġ u jkun jista' jagħti anki effettività ħjar għall-użu tal-antibiotiċi biex ikun strument tajjeb ħajġiret kontra l-mart tal-annimali. Fuq dan nixtieq nifakkar ċar li ċerti studju juru illi dita tal-annimali illi għandhom enerġija baxxa jista' jwassal għal iktar mart u għal daqstant għal użu ikbar tal-antibiotiċi. Għal daqstant kun ħaġa tajba biex nirrispettaw il-sikurtà tal-ikel illi nevitaw l-użu ta', ta, ta, ta tat e, e, speċjali il e, dawk li huma monogastriċi li għandhom stonku wieħed ġifieri. Aħna għamilna talba u ħsan iddevutaw fuq għada, dana kien xogħol intensiv ta' l-aħħar xahar u nixtieq li ringrazzja personalment li sur Polson dixxedo u l-gruppi parlamentari għal kontribuzzjoni tagħhom biex jiġi defini test komuni fuq is-suġġett li jista' jiddependi il-futur kompetittiv tal-trobbija tal-annimali eh, eh, fuqu u għanna bżon ta' sforzu koordinazzjoni b'approċċ koordinat u rida komuni. Grazzi, President. Grazzi, President tal-Kumitat. Issa nagħti il-mikrofonu l-Kummissarju Andor. Mikrofonu għal-kellim. L-ewwel net nixtieq nenfasizza l-kommissjoni taf u hija imħazba bil-sigurtà pubblika minħabba rezistenza eh, tal-mikrobi. U bħala risposta tal-ewwel mistoqsija fl-2009 l-Kummissjoni staqsiet l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea biex tmexxi eh, u tiġbor data dwar propju il-mikrobi fl-annimali il-proġett is-serveljanza tal-konsum eh, l-esfak beda fit-tielet eh, kwart tal-2009 u emma ħadmet flimkien mal istati membri, l-Aġenziji Ewropej u daw kollha konċernati biex joħorġu b'sistema Riżultati ta' din id-data li huma disponibbli minn 10 stati membri se jkunu pubblikati mal kemm jista' jkun. Tnax il istati membru huma qed jivvolontarjaw ukoll biex jiġbru dan it-tip ta' informazzjoni l-idea hi li nifirxu u din l-idea jkun hemm l-istati membri kollha involuti u l-idea li jkun hemm aktar dettall fuq din eh, il-kwistjoni bħal fosthom l-ispeċi tal-annimali. X'għandna bżonna din id-dejta? Eh, din sabiex naddottaw eh, approċ bazat fuq ix-xjenza u biss grazzi għal dan l-assessjar eh, l-użu eh, ta' dan il-mikrobi nkunu nistgħu nimxu l-qudiem sew. Eh, tini mistoqsija rrid nassigurakom li l-Kummissjoni hija konxja li hemm bżonn ta' approċ u allura l-Kummissjoni tikkonsidra u tagħti il kapacitej tagħha u daw kollha konċernati u tikkonsultom grazzi għal eh, konsultazzjoni pubblika fost affarijiet oħra taħdem kollaborazzjoni ma' aġenziji oħra b'mod partikolari mal-CDC Ewropew l-autorità tas sigurtà tal-ikel, eh, dik tal-medicini, laboratorju tal-AMR fost oħrajn. Rigward ta' tiret u l-axħar mistoqsija, il-Kummissjoni qed toħloq ħames eh, strateġija fuq ħames snin għal AMR u din ħad kollha approċċ holistiku u e, se toħloq ukoll oppożizzjoni kontra l emr għal eh, saħħa pubblika u dik tal-annimali. Strateġija se tkun ibbażata fuq il-konklużjoni tal-Kunsill u rakkomandazzjonijiet tal-AMR. U r-riżultat tal-konsultazzjonijiet li ġa il-kom. Eh, rigward il-regoli tal-UEF, tal-veterinarja u eh, l-prodotti tal-ikel għadhom għaddejjin u instrumenti biex nelbu li jemmar rumma tiġu konsidrati fil-preparazzjonijiet, per eżempju bħala għażliet ta' assessjar tal-impatt eh, bazat fuq dana kollu l-Kummissjoni deċidi fuq il-proposta legali. L-għan huwa li din l-istrateġija tal-Kummissjoni tiġi preżentata fil 18 ta' Novembru fil-ġurnata tal-arfin eh, ta' mediku eh, tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, kummissarju. Issa għal kellima fissem il-gruppi nibdew mill-IPP, mill-PP, zewċ minuti, jegler, jek jieġbok. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kumitat tal-Agrikultura Aldo Di Castro tal-li ħal inizjattiva u tal-li ressaq din il-mistoqsija bil-fom fuq din il-tema tant importanti. Kontet nisma l-Kummissarju l-ewwel nett nixtieq eh, naħseb biex neħu teorija u naħdmu fil-prattika għaliex naħseb li eh, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa eh, rezistenza fuq antibiotiċi huwa suġġetti li għandna nieħdu bis-serjetà u ma konsidrata bizzejiet eh, meta kon qed nitkellmu dwar il-trobija tal-annimali u dan huwa instrument tajjeb jekk eh, jiġi trattat b'mod adegwat għaliex l-annimali jkunu jistgħu jkunu eh, aktar b'saħħithom aktar produttivi jekk l-antibiotiċi u se jkunu effettivi biex eh, jġildu l-mart fl-animalu fil-bniedem jiddependi fuq l-sforz ehm, koordinat fuq livell komunitarju. F'dawn l-aħħar ġimgħat fil-kumitat konna qed niddiskutu eh, dan bir-reqqa u r-riżoluzzjoni li ħloqna fl-imkien ġid diskusta fil- Komitat fit-12 ta' april u ġiet aċċettata bil-maġġoranza. kollaborazzjoni eh, mill-gruppi kollha eh, ħolqot test bilanċjatu tajjeb ħafna. U għalhekk jiena nappellalkom biex iżommu dan it-test fil-plenarja għada il għaliex huwa bilanċjat e ħares is-saħħa tal-annimali u ressa il-kwistjoni tar-reżistenza fl-istess ħin tieħu konsiderazzjoni il-profittibilità tal-kumpaniji agrikoli. U nirringrazzja għal darbohra l-kulħat għal kooperazzjoni tajba ħafna f'atmosfera tajba ħafna. Irrid nara biex il-Kummissjoni issa tkun attiva. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Naddu għal kellim li mis għal Grupp Soċjalista, Kaplus de Santos, minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Komissarju eżis kollegi. Il-riżultati tal-użu tal-antibiotiċi fit-trattament ta' mart tal-annimali huma marufa sew huma daqsxejn ta' tħassib. Huwa settur fejn hemm diġà regoli pjuttost eh, tajbin u issa l-Parlamenti taħares aktar birreqa fihom. Qed inħarsu lejn inizjattiva speċifika biex noħolqu netwerk ta' ġbir ta' informazzjoni għall-użu ta' sustanzi ta' antibiotiċi iżda ma minniex biżejjed Allura nappella l-Kommissjoni, mhuwiex biżejjed li konna mekanizmi ta' monitoraġġ, irridu nattottaw miżuri vera li huma neċessari eh, sabiex eh, ovvjament il-ġbir ta' data huwa aktar eh, aktar konkret u apparti fek irridu nagħmlu CFP package biex ikonna l-prattiċi tajbi u riżultati wkoll tajba. E aħna fil-Kumitat e, għanna konsens ġenerali fuq il-miżuri li ġew rakkomandati hawnhekk e, diġà semmew qabel. Allura l-Kummissjoni għandha tħares lej dawn il-punti li għadna hawnhekk biex nieħdu l-miżuri biex niproteġu s-saħħa pubblika u nassiguraw illi prodotti li jiġu mill-annimali jkollhom l-ola kwalità. Grazzi ħafna mill-grupp tal-Alde. Paulsen għal 10 minuti u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, eżis kollegi. Dan li għamilna huwa xogħol eċċellenti fil-Kumitat Agrikolu. U rari li Assemblea Politika fil-fatt tilħaq dan it-tip ta' ftejim bħalma għanna hawnhekk qudiemna. Reżistenza l-antibiotiċi fil-fatt hija l-akbar teddida kontra s-saħħa tal-annimali u dik tal-bniedem ukoll. ħafna snin ilu l-mart infettiv kien is-sors ta' mart ta', ta, ta mewt ta' l-annimali u nies ukoll u tinsewx li l-annimali u l-bnedmin huma annimali f'dan il-kontest għanna l-istess sistema immunitarja u għanna l-istess sensitivita għall-istress. Allura jekk maħniex eh, mixin il-qoddim naraw eh, il-sistema immunitarja tagħna li taqa eh, biex allura biex nelbu il-marti għandna bżonn l-antibiotiċi. Allura aħna tkellimna dwar dan meta tkellimna dwar medicina fuq il-bniedem ridna nissikkaw aktar ir-regoli ridu nifmu u ridna nifmu kol xista jiġri iżda. Jekk m'għandniex antibiotiċi bħala arma, ma nistawx ninsew li mbagħad sena għawlura lura għal żmien in nannit ta' nannit tagħna. Il-mart il li tifel u tifla zaħira eh, s-sofri minna tista għal darboħra tkun kawza ta' mewt jistaw ikunu, jista jkun mart letali dan, maħniċ qed niddiskutu xi ħaġa li hija sempliċi, m'għandniex neħduha eh, sempliċement eh, mingħajr ma natuha il-valur propju li għandha. Ovvjament hemm dettalji f'din ir-reżoluzzjoni, dettalji li xtaqt li Mm, eh, jiġu eh, konsidrati mod differenti iżda l-an u mhuwiex li għandna eh, kull kull kull kull kull parti eżattament detaljata iżda bdejna dan il-proċess dan huwa l-pass essenzjali u nittama li l-Kummissjoni se tieħu din il-konsidrazzjoni u nittama li għada se jkun hemm votazzjoni pożittiva u huwa sinjal ċar ħafna li kulħadd irrid jisimgħu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna għal grupp ECR għaxwert għal żewġ minuti. Sur President, grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja il-President tal-Kumitat tal-Agrikultura tal-li ressaq din il-kwistjoni u nixtieq eh, eh, nur it-tħassib tiegħi bħal tiegħu dwar il-nuqqas ta' reżistenza eh, tal-antibiotiċi mal-annimali. Nemmen naqbel miegħu li hemm evidenza li l-mart lejn il-popolazzjoni tal-bniedem fejn kien hemm l-antibiotiċi li kienu tajbin qabel m'għadhomx effettiva lura bekk il-ħajja il-saħħa tal-bniedem hija medda wkoll. U naqbel ukoll li l-ewwel pass u li rridu naħdmu mill-qrib mal-aġenziji differenti u l-industrija farmaceutika biex nassessjaw nevalwaw il-problema. Iżda, madana kollu il-pajis eh, anzi din miex problema eh, ta', agrikoltura intensiva. L-użu tal-antibiotiċi fl-agrikoltura kellax eh, kella ma l mal-industrija kollha kemm mi, kemm kbira, kemm żgħira. U ġeneralment l-irtitet iż-żar qed jaħdmu ma' kumpaniji ikbar u l-użu profilattiku eh, biex sempliċement eh, eh, taffi l-problemi m'għandux jiġi użat. Iżda jrid ikun hemm xi tip ta' kontroll u jiena ħerqan biex nisma' dettalji tal-istrateġija tal-Kummissjoni. Iżda hemm tliet punti li nixtieq nagħmel qabel ma jisirda. L-ewwel net l-idea għandha tkun bbażata fuq xjentifik, fuq riżultati xjentifika illi dawn ir-riżultati huma proporzjonati u illi dawn il-miżuri ma jżidux aktar biżijiet biżijiet ehm, eh, eh, burokratiċi biex bekk inkunu nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Per il-Gruppo Verde la parola Grazzi ħafna il-ħodor. Għazling soċinu tirkaxbak. Kollegi, Grazzi ħafna, din hija problema serja hija importanti għal eh, benessri tal-annimali għal ġejjeni, iżda anki għas saħħa tal-bnedmin, miex biss il-Kumitat tal-Bedja jew anki l-Bedja, dak li huwa ċar huwa li m'għandniex żgur li m'għandniex biżejjed informazzjoni. Għandna nħarsu lejn dan kollu iżjed eh, bil-reqqa għanna eh, zgur li jem problemi u għanna nisaminaw il-problemi stess. Għanna ma nix ikonna eh, iżjed bidja intensiva, specialment fejn, fejn jinsammu l-animali ġewwa. U x'nistgħu nagħmlu fil-rigward tal-politika l-irtsiet tal-bidja, forsi għanna nħarġ li kondizjoni bioloġiċi li għandhom jiġu rispettati għandna jkollna studji għal kull speċi u aħjar nipprevenu milli jkollna nikkuraw. Għandna bżonn ta' dak kollu mill-Kummissjoni speċjalment ta' pjan eh, ta' azzjoni fit-tul biex innaqsu l-użu tal-antibiotiċi fil-bedja. Eh, il-nis li siet importanti għawnek huma dawk li jirrabu l-animali dawn diġa għandhom resistenza għall antibiotiċi fil-fatt. Nasab li hemm is-sospett li nistgħu naqsu resistenza. u dana jiġi jiġri permezz tal-ikel. U nasab li l-pubbliku għandu bżonn ta' riassikurazzjoni, nasab li 50% tal-antibiotiċi qed jintużaw fil-ċobbija tal-annimali, jiena naħseb li dan huwa ovvjament huwa wis. Għandna jkollna dan huwa kollu huwa fl-interess tal-bidja, iżda anke tal-bniedem ukoll grazzi. Issa l-kelima li jmiss fuq il-lista. Isser Nikolas għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. il, il um, ġurnata dinjija s-saħħa fis-7 ta' April kell iffoka fuq il-rezistenza għall antibiotiċi bħala teddida għas-saħħa umana. Kull sena ħafna nies imutu minħabba r-reżistenza għall-antibiotiċi fl-Ewropa. L-ikel jista' jkun is-sors ta' din ir-reżistenza u għalhekk ir-riżoluzzjoni tal-lum hija waħda importanti ħafna. Li importanti hawnhekk huwa li wieħed irid ikun kaut il-kautela mhumiex l-antibiotiċi li huma ħsina iżda l-użu tal-antibiotiċi m'għandniex inħarsu l-antibiotiċi bħala id demonju għandna nużawhom ehm, kautela għandna jkollna informazzjoni aħjar għal bdewa u għal min l-annimali l-użu tal-antibiotiċi li jżiduhom mal-alfa l-annimali hija ta' tħassib wieħed irid jifformula regoli internazzjonalment dwar dan fl-Istati Uniti kważi nofs il-laħam li ġiet testjat fil-ħwienet kien fih il-batterja li kien tirreżisti għalmenu tliet um, tazzi tal-antibiotiċi. Dana jipprova l-użu mifrux tal-antibiotiċi fit-trobbija tal-annimali. tal antibiotiċi fit trobbija tal tal antibiotiċi fit trobbija tal annimali u um, u l-Ewropej uh, xebaw milli huma biss jisegu r-regoli u jitilfu l-flus. Grazzi issa il-kelma l-Rodus tal-minuta jkaġbok. Signora President, Komissarju, kollegi, għanna namlu ħilitna kolla kull ma nista biex nidġildu din ir-resistenza uh, kontra l-antibiotiċi. Naħseb li naqblu dwar dan. jekk nitrataw din dan l-aspett mill-mediċina għal persuni għandna l-istess approċ, nistgħu naraw li għandna ta' tal-istess approċ fir rigward tal-animali. Ma jistax ikun li 25,000 persuna tmut fl-Unjoni Ewropea kull sena għax huma reżistenti. Għandna nħarsu lejn l-użu profilattiku tal-antibiotiċi għanna nizguraw li f'kull stat membru l-antibiotiċi jintużaw eh, kull kautela u essenzjali li fit-trobbija tal-annimali um, kull sforz isir biex jizguraw li l-annimali minn mindu jitwildu sakemm jikbru jinżammu eh, f'saħħithom għax annimali f'saħħithom huwa fil-fatt li żied importanti fil-prevenzjoni ta' din rezistenza l-alf huwa importanti wkoll iżda anki kif jinżammu dawn l-animali. Għanna nkunu miftuħin għal eh, metodi alternattivi bħal eh, med bħal medicina omeopatika. U oħrajn, għanna bżon ta' dawn u għanna bżon namlu riċerka wkoll. il-kelma issa li Surga Brandi għal minuta nofsi għaxbak. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi. F'pajjiżi l-Olanda aħna il-kampjonati tad-dinja u mhux fil-futbol. Aħna l-ewwel fl-użu tal-antibiotiċi di mhux biss għandha l-effetti tagħha fl-Olanda iżda anki fl-Ewropa. Qed naraw li 25,000 persuna li metu kull sena qed imutu kull sena minħabba dan. Qed naraw ħafna rezidenza tal-fit-tġieġ li huma rezidenzi tal-batterja, batterja li tinsab fil-ħaxix minħabba l-fertilizzanti li jintuża d-Danimarka u rridna li nistgħu nbidlu Da kollu b'regoli żdiżjed stretti, miżuri aħjar, jista' jkollok um, annimali tajb, eh, li huma tajbin u f'saħħithom mingħajr l-użu tal-antibiotiċi u l-Kummissarju urina li se jressaq iżjed proposti f'Novembru u anki fl-2012 nixtieq li l-Kummissjoni tagħti dan is-suġġett l-iktar priorità u arġenti dan m'għandux jaqbis fidejn l-istati membri li qed jieħdu dan il-miżuri um, iżda eh, speċjalment dawk li mhumiex qed jaħdmu um, malajr biżejjed. Grazzi. Issa l-proċedura tal-kaxtijaj, is-sur Maginis jekk jogħġbok. Signora McGinnis, grazzi Signor President, u għacħar li għanna ftejn f'kull partita hawnhekk fil t tħassib dwar ir-residenza l-antibiotiċi iżda minħabba dak li l-Kummissjoni għadha kif qalet li għadna mannix l-informazzjoni kollha fidejna, aħna qed nitkellmu dwar tħassib fejn mannix fatti dettaljati dwarhom. Għanna bżonn ta' din l-informazzjoni dettaljata jiena naħseb illi illi l-istati membri għandhom res u dan informazzjoni dwar l-użu ta' drogi fuq il-popolazzjoni tal-animali biex nkunu nistgħu nużaw l-informazzjoni eh, fil-prassi mhux biex um, jistħu iżda Eh, biex ninformaw dawn l-istati membri li qed jużaw l-antibiotiċi wis biex jitejbu l-prassi tagħhom. Aħna rridu ngħidu li l-bdiewa mhux jużaw dawn l-antibiotiċi biss meta meta l-annimali jkunu morda l-antibiotiċi ehm, huma għaljin u ma jagħtuhomx qishom qed jagħtuhom lil xi xorbu. Għanna jkonna dibattitu, għanna jkonna l-informazzjoni, et nistennu ħerqanina l-istrateġija f'Novembru, biex bekk ma jkonniex din il-problema li qed tikber kull ma jmur fl-Unjoni Ewropea f'rigward tal-annimali u l-popolazzjonijiet ukoll. Grazzi. Is-sur l-onorevoli Jari kirġba kol minuta. Grazzi ħafna, President. Jina grazzi li eh, daħanna dan il-punt fil- fl-agenda l-użu tal-antibiotiċi u l-punti favorevoli jew le fihom ħafna xtomot iżda jista' jkunu ta' periklu għal bnedmin saħħa tal-bniedem għandna bżonn ta' koordinazzjoni xjentifika f'dan ir-rigward għax l-użu tal-antibiotiċi fl-annimali ovvjament se jibqa' meħtieġ iżda rridu nqisu wkoll il-periklu għal bnedmin. Għandek raġun fir rapport naħseb li l-Kommissjoni għandu iżom f'moħħu dak li l-Parlament qed jgħidlu u li qed jipprova jixprunaħ biex jagħmel. L-Istati Membri għandu jiżgura li l-Istati Membri għandhom il-miżuri ta' sigurtà l-annimali għal-bdewa u anki għal-bnedmin ċittadini. Is-Sur Nikola Sikissa. Signora President. Signori. Biex biss nitkellem dwar il-kwistjoni tal-mediċini li jintużaw għall-animali u għall-bnedmin, meta nitkellmu dwar r-rezistenza l-antibiotiċi fil-bnedmin nitkellmu wkoll fuq ir-rabta li fil-mediċina għal bnedmin hemm ukoll antibiotiċi li mhumiex effettivi fil-rigward ta' ċerti ċertu mart. U sajnijom wis l-antibiotiċi fil-rigward tal-annimali. Wis fil-fatet natu l-antibiotiċi l-annimali bħala prevenzjoni. Tana ifisser illi illi umbat il-bnedmin um, jisiru u ma jistawx mumiex proteġuti kontra l-infezzjonijiet li jieħduhom fl-isptarijiet per eżempju. U bekk għanna niġbru iżjed informazzjoni u u nagħmlu iżjed riċerka dwar l-antibiotiċi li jistgħu jintużaw fuq l-animali, fuq l-bnedmin fil-ġejjeni. Issa sur Nikolas Ikjoġbok. Grazie ħafna. Trid tħares lejn il-prodotti tal-industrija kimika, farmaceutika u l-effetti ta' dawn fuq l-ikel għax huwa permezz tal-ikel illi daħal fl-organizmu tal-bnedmin, fil-bnedmin. L-użu tal-kimiċi u l-farmaceutiċi moderni din hija ħaġa li għandna nistudjawha bir-reqqa. U e, f'kull punt tiegħu għandna nħarsu lejda fil-fond għax l-effetti fuq il-ħajja umana huma sinifikanti. Irridu naraw x'inhuma eżattament għanna niddeterminaw soluzzjonijiet jistaw jinstabu, nistaw najnu fil-bidja permezz ta' teknoloġija ġdida u waħda wieħed minn perikli jista' jkun u jew u aħjar resistenza iżda rridu nħarsu lejha fir realitajiet tagħha. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju għandek jaġbok. Eh, Signor President, membri l-istrategija tal-Komissjoni tal aor se għana se niprezentawa f'Novembru aħna għandna idejat dwar kif il-Komissjoni flimkien ma l-Istati membri u il- kull minu interessati se jara fuq dan f'kull settur. Jista' jkun li hemm bżonn ta' bidliet fil-leġislazzjoni f'xi stati membri l-oħrajn le. Aħna rridu nagħtu l-għodda biex nagħmlu hekk. Jiena naqbel li Għawnek di miex kwissjoni bis li għanda xtaqsam ma' trobijiet ta' tfal biss għandha il-rezistenza l-antibiotiċi minħabba l-użu tal-antibiotiċi fl-annimali. Għanna l-edukazzjoni, nistan nużaw l-edukazzjoni u anki kampanji biex nrawmu koscienza. U għalek aħna nemnu li l-informazzjoni id-data għandha tinġabar biex ikonna għarfin aħjar l-istati membri qed juru interess biex eh, jagħtu d-data tagħhom fil-fatt u dan huwa inkoraġġanti. Iva għandna skeda għall-azzjoni tagħna. Ix-xogħol ta' tħejjija qed isir l-impatt tal-valutazzjoni dwar il- ehm, u anki ehm, valutazzjoni tal-mediċini involuti. Ehm, azzjoni legali se ssir Imbagħad wara fl-2012 il-Kummissjoni tilqa l-informazzjoni mill-Parlament li huwa ta' valur u tistenna ħerqana biex taħdem iżjed mal-Parlament u mal kull minnu interessat minn kun settur biex nipproteġu l-issaħħa tal-ċittadini kull imkien fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Mela, jina, biss biex najdek li għandi rizoluzzjoni abbozzata fil-kwart din rizoluzzjoni, um, ehm, il-diskussjoni hija konkluża, il-votazzjoni se sir għada f'nofsinhar. Il-laqas li mis se jibda